Il-Presidente. Buongiorno a tutti. Lodo tajba li kuħat, lodwa tajba li Signora Kommissarju, lodwa tal President tal-Kunsil, bon, lodwa tajba l-onorevoli membri u kollegi. Għatu bidu għad-diskussjoni, niftħu s-seduta, l-ewel punt, U dwar rekomendazzjoni ta' Sofija Intvelt dwar il-ftejim fuq l-Unjoni Ewropea u l-Stati Uniti fuq l-użu trasferiment tal-drittijiet tal-ismijiet tal-passiġġieri l-Departiment tal-Homeland Security ta' Stati Uniti. Issa, is-Sinjura Intvelt erba' minuti. Grazzi ċer, l għadwa tajba li kullħat, kollu tajba komissarju illum qegħdin nagħlqu proċess illi beda f'Marzu l-2003 u inna naħdmu fuq di il f'dan il ftajim transatlantiku